sfortunatament għal darboħra aħna mġela li fil-bidu ta' seduta plenarja niftakru f'bosta vittmi innoċenti li kienu mill-quta ħażin minħabba l-fernizja tat-terrorizmu. belt kapitali oħra tal-Unjoni Ewropea, Londra, intlaqtet minn attak terroristiku kien hemm bosta vittmi li kienu ġej minn bosta pajjiżi differenti. Iżda t terrorizmu għattil attakka anka li lim mill-Unjoni Ewropea fil-Parlament ta' Teheran. Ma nistawx illi nibqgħu sikta u ma nikkundannawx ukoll dan l-attentat dan l-attakk terroristiku orribbli. Aħna nafu illi s-seta tal-ħelsien u tad-demokrazija mi m'għandix titċekken jew tiddajjef minħabba t terrorizmu, aħna maħniex ħanbidlu l-istil ta' ħajja tagħna, ħanibqgħu għaddejjin kif qegħdin nimxu u nejxu bħalissa bħala Ewropej ħalibek nikontribwixxu b'mod tajjeb għal ġlida kontra t terrorizmu. Iżda nixtieq il nidikaw minuta silenzju ħalli niftakru fil-vitmi ta' Londra u anke f'dawk ta' Terran. Cari colleghi, prima di aprire. Eżis kollegi qabel ma niftu s-seduta plenarja nixtieq ukoll ngħid li aħna mħasbin ħafna minħabba l-avukat dan il li huwa president tal-Amnesty International fit-Turkija li kien arrestat mill-awtoritajiet Tork il-ġimgħa li għaddiet flimkien ma' 32 avukat ieħor. Nixtieq illi nappella lill awtoritajiet torok sabiex jeħilsu minnu fih lil l Kinic u lil persuni l-oħrajn kollha li kienu arrestati ħalli u li nikkanċellaw ukoll l-akkużi illi huma resqulhom minħabba li kienu qed jgħidu li kienu allegatament involuti fil-kolb ta' stat tas-sena 2016. Nixtieq infakkar illi l-Ewropa tirrappreżenta komunità ta' valuri u li aħna dejjem ħankun qed niddefendu lil dawk illi qegħdin jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem. L-Ewropa tixtieq illi tipproteġi wkoll id-dritt tal-libertà tal-espressjoni fid-dinja kollha u għalhekk jiena nixtieq ngħid illi aħna mħassbin inkwetati ħafna wara l-arrest illi sar illum warn of sinar tal-mexxej tal-partit tal-oppożizzjoni Alexej Navarni tar-Russja u tal-nies li kienu qegħdin jakkumpanjaw. Irridu ma ninsewx ukoll illi dawk illi kienu vittmi tad diskriminazzjoni tal-vjolenza illi aħna qegħdin niġġieldu għall-istess valuri u dejjem ħanibqgħu nappoġġawhom. Nixtieq nissaq ukoll fuq il-fatt illi dwaġim għal Azolul illi kien arrestat fl-ajruport ta' Saudi Arabia inħelset mingħajr ma kienet akkużata. Dichiaro ora ripresa la sessione. Mela issa nistgħu nerġgħu niftħu s-seduta tal-Parlament Ewropew illi kienet interrotta fil-mini plenary. Il-minuti tal-31 ta' Mejju issa huma dispożizzjoni tagħkom ma nafx hekk hemmx kummenti. Jekk le il-minuti nistgħu niddikjaraw